La, il-mandat ikun validu minn 5 ta' frar. Il-komitajiet pertinenti ħarsu lejn korriġendum trasmess għal disa text regola 216 ta' regola ta' proċedura l korriġendum jiġi adottat sakemm ma jkunx hemm il-bajn il-vot kontra mill